dan naddu għad dikjarazzjonijiet ta' vot, tal-vot.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari che intendono non seguire le dichiarazioni di voto sono Dawk li m'għandhomx x'intenzjoni jsegwu l-dikjarazzjonijiet tal-vot nitolbuhom u barra mill-awla mingħajr storbju, mingħajr silenzju. Mela fuq il fuq il-rapport Austrovicius il-Sur Mamikis. Mamikins President, kollegi onorevoli, l-lum aħna adottajna rezoluzzjoni fuq il-Moldova. Jena votajt favur għax jena nikkonsidra li dan il-proċess huwa importanti ħafna għal l tal-Moldova. Mhux biss għax ittihom il-possibilità li jidħlu fl-Unjoni Ewropea, imma għaliex koll ikollom il-motivazzjoni u s-saħħa biex iwet u riformi importanti u ma jkollhom il-fiduċa tas-soċjetà biex jagħmlu bidliet importanti u jkunu jistgħu jgħidu wkoll illi din hija talba tal-Unjoni Ewropea. Jien niftakara din l-espressjoni 10 eh, eh, snin ilu, 15 snin ilu, għax fil-Latvja kienem l-istess arrija. Rridu nejnuhom għax huwa importanti illi l-Unjoni Ewropea mhux biss bħala struttura, ma anki bħala għan jekk huma jħossu illi ma jistawx jewat uħdan lan ikonu dizappuntati, rridu nitkelmu mal-euroxettiċi, un importanti illi nitkelmu mal-abitanti ta' Transdistria u koll. U peress li jena rapporter fuq il-rapport fuq il-Ġorġa nitama li naddu anki fil-sessjoni ta' Deċembru. Nitlob il-kollegi li mumiex interessati isegwu dikjarazzjoni tal-voti jitilqu mill- mill-awla b'silenzju. Is-sur e Pos Pisil għal-minuta. Grazzi, President. Jiena kont kontent ħafna eh, li nappoġġa il-vot eh, fuq l-assoċjazzjoni mal-Moldova. Jiena mir-Repubblika Ċeka u għandi memoria friska kemtejn ħaġa bħal di għal żewġ raġunijiet l-ewwel net li nsaħħu ir-relazzjonijiet kommerċali u kommerċali. Umbat kulturalment ukoll eh, turi li l-Moldova tista tħares lejn eh, l-isħubija mal unjoni Ewropea. Pero naħseb illi fil-futur rridu nsaħħuħ dan id-dibattitu. Jiena kont Ministru tal-Ġustizzja ta' Repubblika Ċeka u kelli anki il pjaċir u l-onur li negozja mal-Moldova eh, fuq ir-riforma tas-sistema tal-ġustizja. Dan rridu nappoġġaw illi jinħolo il-stat ta' drittu strutturi import eh, xira għanna nassistum u jina nifraħ lil Moldova fuq il-lum. Grazie. Essa, il-kellim li Miss Bogovic għal minuta. Grazzi, President. Io, jena appoġġajt din l-assoċjazzjoni, jena sloven, u bħal kollegi oħrajn niftakar meta aħna ersaqna lejn Unjoni Ewropea għal daqstantina se nappoġġa anki iż-żona ta' skambju liberu għal ħaxix u l-frott illi trattajna fil-Kumitat tal-Agrikoltura. Jena konċedaw rapporter. Jena eh, bidwi, jena niproduċi l-frott u koll u naf xifisser illi wieħed ikollu l-possibilità li jkun hemm kummerċ ħieles u illi wieħed jista' jgħix bil-produzzjoni eh, tiegħu nnifsu b'mod dinjitus. Fuq dan il-punt mal-Moldova illum aħna m'għadniex jekk l-Ewropa tixtieqx tikkolonizza il-Moldova jew ir-Russja. Aħna kull ma għadna li rridu li Moldova eh, tgħix b'mod aħjar u jiena kont kontent li nappoġġa dan il-vot. L-Onorevoli Ċirio, mux jgħat fil-kamra, l-Onorevoli Hanan. Thank you, Mr. Deputy. Grazie. Um, President. Kull eh, eh, pajis li kien malbut ma' Russja eh, ħass il-pressjonijiet fuqu jew minħabba il-diplomazija ta' zejtu l-gas jew inkella minħabba dak li seħ fil-Ġorġja u l-Ukrajna jew inkella okkupazzjoni militari. Il-mod ta' kif il-punent irrisponda u b'mod partikolari l-Unjoni Ewropea kien sfortunatament mezz tal-nofs. Kiku, aħna meta Putin semma il-Eurasia, eh, stajna nitrattaw ma' Russja bħala allejata eh, strateġiku. Jow inkella stajna Eh, nkomplu eh, eh, insaħħu l-affarijiet u nimxu politika ta' progress li ma kienx jagħmel sens kien li morru Kremlin biex nagħmlu dan. Aħna komdi fl-Ewropa qed ibati minn qiegħed fil-pajjiżi fil-marġini. La parola l-onorevoli Morvai. L-onorevole Morvai. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Grazzi ħafna Jiena ma advutajċ għal ftajn ta' assoċjazzjoni u minix lesta li nivvota fuq xi kolonizzazzjoni ġdida biex il-multinazzjonali gwadanjaw aktar swieq il-kollega tiegħi li huwa minn Transilvania żgur li huwa favur għax ħoss li maybe din eh, forsi din hija soluzzjoni għal eh, Ewropa maqud maquda. Ma ħallejtunix nati eh, noli il-blue card, missa nixtieq ngħidlu li dak li jaħseb mhuwiex veru din mhijiex soluzzjoni. Kieku kienet soluzzjoni, kieku kien ikun hemm autonomija fit Transilvania u um, l-Ewropa unifikata ma tistax issolvi problemi. La ma tista' tneħħi digriti u laqas issolvi problemi anka fi negozjati ma' Serbia ma' nexinix niksbu id-determinazzjoni propja eh, kif, kif, kif edna aħna meta nsemmu um, l-Ukrajina mbagħad qatt ma nsemmu il-minoranzi Ungeriżi illi jgħixu f'dan il-pajjiż. Grazzi. Mr. Chairman. President, il-partit tagħna u l-grupp tagħna oppona din l-emenda u l-espansjoni tal-Moldovja fl-Unjoni Ewropea. Aħna minija ċara illi l-Unjoni Ewropea għal darboħra qed taġixxi bħal um, kolonjalist aggressiv bħal dawk il-pajjiżi inkluż tiegħi li iddeċidow fil-passat illi rridu nassikuraw li għandna kontroll ekonomiku tal-pajjiżi li kienu fl-isfera tal-influenza tagħna. L-istess qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tikkontrolla il-Moldovja. Qegħdin jaġixxu bħal tfal u eh, edin eh, jasbu li bekk jistgħu ikkalmaw lir russja li wkoll għandha sfera ta' influenza minn flok inkunu sensibbli u ninnegozjaw mal russja hemm dawn din il-kamra li qegħdin jasbu li jekk nattakkaw lir russja aħna nkunu qegħdin insowu nubijiet li għamlet ir-Russja fil-passat din mhijiex politika eh, sensibbli u laqas diplomazija sensibbli min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Passiamo ora alla Naddu issa għal rakkomandazzjoni dwar iftajim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika tal-Moldova, l-Onorevoli Hanan. L-Onorevoli Ġil. Grazzi, ftajim ta' Assoċjazzjoni huwa pass il-bot minn sħubija siħa tal-Unja Ewropea jekk nikkonsidraw is-sitwazzjoni attwali u nuqqas relazzjonijiet ma' Russja u partikolar bejn Russja u l-Unja Ewropea biex ma nsemmux ukoll il-kriżijiet umanitarji militari li qed naraw fl-Ukrajina u importanti li dak kollha li qed jieħdu sem jagħmlu dan mod li jagħmel sens il-ftehim tal- assoċjazzjoni mal-Moldova l-iktar fil ta' Transnistria jista' jigrava aktar aktar il-kriżi u aħna b'dan qudiem ras qudiem aħna votajna kontra. L-Onorevoli Zulika għal minuta. Grazzi President. Jina appoġġajt l-FTA bejn Repubblika tal-Moldova u l-Unjoni Ewropea. Għaliex dan jirrappreżenta pass kbir il-qoddim fil-rotta tal-Moldova fl-integrazzjoni mal-Europa b'mod ġeografiku u b'mod kulturali. Repubblika tal-Moldova kienet u hija parti mill-Europa taxlok. Issa qegħdin naraw li l-Moldova qed tiġi lura fl-Ewropa fejn jappartjenu iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż u ċittadini ħajbenefikaw l-iktar mill-ftehim ta' assoċjazzjoni. Sinjuri, iċ-ċittadini ta' Repubblika tal-Moldova iridu u jisħoq ilom l-appoġġ tagħna u l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Naddu għal-mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq. Spiegazzjoni tal-vot l-Onorevoli Anderson tinsab hawnhekk le, mela l-Onorevoli Karti għal minuta. Jiena votajt favuri rezoluzzjoni dwar protesta paċi fl-Irlanda. Nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Parlament Ewropew tal-li adottaw din is-soluzzjoni, din ir-riżoluzzjoni biħġarhom. Jiena naf, esperjenzajt, jiena stess, naf anka l-kostituenti tiegħi naf kemm jagħmel ħsara l-konflitt, il-firda, il-telf ta' persuni, ta' ħajjiet, ta' ġenerazzjonijiet minħabba il-konflitt li kien hemm fil-pajjiż tagħna u wkoll il-problemi li għanna minħabba l-fat li jissa kif qed nitkellmu għanna żewġ muniti, żewġ eh, reġim ta' taxxa, żewġ sistemi ta' saħħa li qegħdin joperaw fl-istess ħin. Jiena nitlob li dan il-Parlament u l-Unjoni Ewropea għall appoġġ tagħhom biex ikollna ekonomija fl-Irlanda u wkoll nappoġġaw il-kontinuazzjoni ta' proċess ta' paċi li kien wieħed l-irnexxa. Onorevoli Boylan. Grazzi. Jiena wkoll nixtieq nieħu l-opportunità biex nigressa l parlament tal-appoġġ eh, ta' din riżoluzzjoni. Jiena fovajt a favur ta' dan ir-rapport tal-proċess ta' paċi fl-Irlanda u jena naħseb il-appoċ ġenerali li rċevejna l-lum u testament tal-tħassib eh, eh, u appoċ eh, fil-nord u fl-impass li sar fil proċess. Bħala membru tal-Kumitat jena kont kontenta nara referenza għal bżonn li kunem eh, svilupp ekonomiku u soċjali biex nikkonsolidaw il-proċess ta' paċi. Dan importanti meta wieħed is li l-gvern Tori attualment qed jipprova jimponi eh, Eh, eh, dispozizjonijiet mhux ġusti eh, u aħna nixtiequ illi ikun hemm iktar attenzjoni għal allowances ta' disabilità fuq iż-żewġ partijiet tal-frontiera. Grazzi, Sur Hanan, grazzi President xifti ġimatilu il-president għal illi dan il-proċess kien uh, kisba kbira tal-Unjoni Ewropea. U bla dubju li huwa kisba li jkun hemm paċi ħadd ma jrid jerġa' lura uh, lejn il-vjolenza. Eh, eh, u uh, jiena personalment ukoll peress illi jiena Eh, minnaħa waħda katoliku minnaħa l-oħra presbiterjan skozzis, però aħna irridu najdu li aħna ħlaqna sistema fejn kważi il-partiti kollha edin fis-seta, edin eh, dejjem ifittxu eh, Eh, ifittxu eh, postijiet għal eh, supporters tagħhom. Wieħed u sebejn fil-mija attualment u ħafna iktar mill-li kellhom fl-Unjoni Sovjetika. Aħna nafu illi l-iktar ħaġa importanti meta wieħed ikun fil-gvern li jkun hemm oppożizzjoni u sakemm ma nirnexxinniex naslu għal demokratizzazzjoni eh, eh, sħiħa ma nistgħux ngħidu li dan l-istat huwa stat demokratiku. Il-Onorevoli Sogor il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' Tramontana minkejja l-impass reċenti u importanti, u għatajib ħafna, u importanti li l partiti kunu kostruttivi. Però il-paċi negozjata innifissa ja eżempju għal komunitajiet oħrajn. L-Europa għandha tiġi involuta fil-proċess ta' paċi imma anki rridu nikkonċentraw fuq il-prevenzjoni tal-konflitti fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea, ma anki fil-Balkani tal-Punent, hemm ħafna problemi Eh, eh, eh, illi huma kawżati minn relazzjonijiet mhux riżolti. Eh, uridu eh, nirsolvuhom daw. L-Unjoni Ewropea kellha ruol importanti biex tibni soċjetà stabbli fl-Irlanda u r-riżultat juri li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli timmonitorizza il-konflitti bejn il-komunitajiet eh, matul il-frontieri fil-pajjiżi kandidati ma anki fl-Istati Ewropea. U l-Unjoni Ewropea għandha kollha ruol importanti biex tirsolvi dawn il-problemi. L-Onorevol Gajs issa. Presidente. Grazie, President. Nixtieq nuħu din l-opportunità biex nispjega l-votazzjoni tiegħi u ngħid illi d delegazzjoni um, tal-Spanjola um, tal-PE ivvotaw kontra eh, l-nuqqas ta' referenza għal vittmi tal-vjolenza u il-fat li ma ġiġ aċċettata eh, ġiġ aċċettata l-emenda eh, kienet għaligna bżejed biex aħna nivutaw kontra din il-mozzjoni. Nixtieq infakrek ukoll President illi saru kummenti kol il-bira fid-diskussjoni u eh, qablu um, il-situazzjoni tal-Irlanda ma dik ta' Baska fil- pajis pajjiż Bask kien hemm konflitt minnaħa waħda biss u li huma il-terroristi um, illi uh, qatlu uh, ħafna persuni. Dan il-grupp feta għadu uh, attiv u ma jridux iċedu l-armi tagħhom u ma u u ma jridux laqasi jitkellmu dwar 300 ruħ li sparixhom minn wiċċ id-dinja. Il-Sur Kelly. Eh, eh, Grazzi ħafna President, pal kollegi tijaj, jiena nilqa il-rizultat mid diskussjoni tal-bira u anka votazzjoni tal-lum. Ovvjament jiena appoġġaj da kollu illi seħħa jiena napprezza illi il-Parlament Ewropew anka l-Unjoni Ewropea in ġenerali lesti jappoġġaw dan il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq u uh, nixtieq anke nfaħħar il-progress illi sara. Nispera illi nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu progress u insaħħu l-affarijiet fil-ġejjieni. Fil-gwart ta' l-emenda orali li saret, jina nifem eh, xridu eh, jgħidu il-biraħ b'din l-emenda, imma ħna bilna qabel li ma konix se naċċettaw l-ebda riforma. Minħabba illi għawnek għet nitkelmu fuq l-Irlanda ta' fuq biss u maħniex qegħdin ninkludu fih postijiet oħra imma jista' jkun li postijiet oħra iħarsu lejn dan id-dibattitu bħala ideja l alġejjini grazzi. Il-Issur Narti mis-sissa. Grazzi, President. Jina Baska, anka misiri eċ fil-provinċja Baska kemm il-darba meddet bil-mot minħabba li ma kienx iħallas il-blackmail ta' terroristi. Misiri ma kien għat parti mill-konflitt. Għalek jiena ma nistax naċċetta illi eh, din istqarija eh, li kienem illi eh, l-situazzjoni tal-Irlanda ta' Fuqja dik bħal wahda Baska. Ma kien Eh, l-emenda ġiet approvata eh, hu il-kollega li proponiet l-emenda u kol in, in um, atel eh, fil-emenda mux qed jisemmow il-vitmi qegħdin indaħlu f'qofa waħda il-qattila u dawk li nqatlu. Il-paragrafu D qed jgħid li għandu jkun hemm trattament ugwali u rispett reċiproku. E, bejn dawk li qatlu dawk li nqatlu u din mhix xi ħaġa ġusta. Fil-Reġun Baska hemm e, terroristi. Proposta ta' riżoluzzjoni issa fuq l-azzjonijiet e, fit-tur e, kija u t-tensjonijiet. Onorevoli Bogovic. Jiena appoġġajt din ir-riżoluzzjoni dwar ċipru għaliex din il-ġimgħa. Aħna iddiskutejna matul il-laqa tal-Kumitat Parlamentari ta' Turkija qegħdin naraw illi tkellimna ħafna dwar din l-isfida li għandna. Nedejna messaġġ, batna messaġġ ta' relazzjonijiet paċifiċi bejn Ċipru u t-Turkija u relazzjonijiet aħjar bejn in-naħa ta' fuq u naħa tisfel ta' Ċipru. Integrazzjoni ta' Ċipru li fuq medda twila ta' żmien tista' solvi ħafna mill-problemi ta' dan ir-reġjun fl-Ewropa imma mbagħad irridu nistabilizzaw ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija wkoll. Apparti Ċipru hemm reġuni oħra li għandna nindirizzaw fosthom is-Sirja. L-Onorevoli Hanan, għandek ħafna diskors illum. Grazzi, President. Fil-bidu ta' disajnijiet, iż-żewġ naħat f'Ċipru kienu ħajjiksbu patt il-pat għal-paċi, il-ċiprioti torok kienu ħajġfdu territorju biex jiġu marufa bħala imsieħma, imsieħba federazzjoni ta' żewġ zoni. Kif dan kien ħajkun firmat indaħlet l-Unjoni Ewropea fejn kienet qed tgħid li hemm naħa illi għandha ġurisdizzjoni fuq il-gżira kollha. Intilef l-inċentiv għan negozju l-opportunità għal negozjar u l-opportunità għal soluzzjoni paċifika. Mhix it-Turkija li toħloq tensjonijiet f'Ċipru, imma l-Unjoni Ewropea minħabba l-interventi tagħha li jżommu ma naħa waħda. Komunità waħda ivvutat favur il-pjan ta' paċi tal-Unjoni Ewropea u ġiet ikkastigata għan-naħa l-oħra e, ġiet votat kontra u ġiet ippremjata hemm inġustizzja mhux biss għal persuni imma għat-Turkija. Ħabib tagħna li żamm il-bandiera kontra l-bolxevisti fin-NATO u xi darba forsi ħajjiġi mitlub jagħmel l-istess kontra l-ġihadisti u mhux sew li titratta għallejat b'dan il-mod. bil kellim li jmiss. Onorevoli Zaradil. Grazzi, President. Jina jkolli ngħid illi jiddispjaċini b'dajn l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew ta' dan ir-rapport tal-lum Iżomma naħa waħda huwa zbilanċat u mhux ħaj jikkontribwixxi b'mod pożittiv biex insibu tarf ta' din il-kwistjoni tan delikata. Jista' jwassal għal sitwazzjoni fejn it-Turkija ma twaqqaf eh, kull sforz għal taħdidiet bilaterali u bħala president tal-ICR tal-Alleanza tal-Konservativi Riformisti u l-Partit AK huwa membru, il-Partit Tork AK huwa membru ta' dan ir-rapport ta' dan il-partit jina kolli ngħid illi aħna ivvutajna kontra. Issa ngħaddu għal mozzjoni riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan tisfel li sur ħanenek President, Viċi President, id-dinja dejjem edha tikber dejjem iktar pajjiżi. It-tendenza e, e, e, edha tmur li lem il-pajjiżi kbar. U Sudan tisfel huwa wieħed minn dawn l-eżempji kollox ħlif dan il-kontinent li ġej li sejjer fit-tendenza l kontrari e, dejjem iktar ċentralizzazzjoni u deċiżjonijiet flok ma jkunu devoluti jittieħdu minn elit dejjem iżar. Jiena noffri għal konsiderazzjoni tagħkom l-idea li dina tista' tkun marbuta mal-fatt li aħna issa qegħdin ngħixu fl-uniku kontinent fuq il-pjanita illi ma fih l ibda tkabbir ekonomiku. Kull kontinent ieħor ġilura minn din is-sitwazzjoni u aħna għandna eh, fit-tielet reċessjoni fit sitt snin. Għaliex? Għax dejjem nieħdu iktar seta mill-lokali u niċċentralizzawha fi Brussell. Għal daqstan aħna l-uniku post fid-dinja illi biex lura. L-Onorevoli Ġuffrida għal-minuta. Grazzi. Jiena xtaqt nerġan saħħa il-vot pozittiv tiegħi għaliex eh, kif rajna l-beraħ waqt id-dibattitu is-sitwazzjoni fis-Sudan tisfel hija gravi ħafna minkejja eh, il-rezoluzzjoni eh, eh, il-gwerer ma waqfux u hemm stimi li għajdu li il-persuni li riskjaw li jibqaw iktar ehm, Eh, eh, barra minn pajizom u xi miljun u 50.000 rifugjati fil-650.000 persuna fil-Etjopja u dinaja kważi katastrofi umanitarja għaliex dawn edin jiexu grazzi għal għajnuna tal-programma tajkel mill-ġunus ma'uda u aħna nixtieq nikkonfermaw la poċtana għall-embargo u għaliex il-ġunus ma'uda jgħatu la l appoċ taħħom eh, konvint għal din il-kwestjoni u rridu nżommu attenzjoni għolja fuqa. Grazzi, Signora Giuffride. Sta l-Onorevoli Kienge. President, B'din ir-riżoluzzjoni il-Parlament qed jibgħat appell kbir għal komunità internazzjonali għax biex napprovaw is-soluzzjoni tal-konflitt fis-Sodan tisfel. Din ir-reġun ilha ħafna fil-gwerra. Żewġ 20 sena, um, żewġ miljuni ta' mwiet. Eh, ir-riżoluzzjoni tal-2011 tat speranza għal dan il-poplu Eh, però kien fiha diġà iżerrija eh, tal-gwerer successivi. Ma nistawx eh, ma nagħmlu xejn biex najnuhom li miljuni ta' tfal ma jihdux edukazzjoni u attakki u violenza fuq ir-rifuġati nisa u tfal. U għal din raġuni, President, aħna nitolbu impenn għal komunità internazzjonali biex tobbliga l-operaturi kollha jwaqfu dan il-konflitt illi qed qed jinvolvi il-reġun il kollha hu il-pajjiżi madwar u anki l-milizzi li ġew eh, użati qabel huwa importanti illi soċjetà ċivili kollha kemm speċjalment in-nisa li jridu jieħdu pa sem fin-negozjati tal-paċi jaslu għal soluzzjonijiet ta' wara l-konflitt biex jerġgħu jibnu l-pajjiż. Huwa importanti anki li jkun hemm embargo militari eh, fuq il-armi li komplu jaslu f'dan ir-reġun u li jiriġu rispettati drittijiet tal-bniedem. U fl-aħħar naħa Tana President nishtiq nħeġġu il-Gvern tal-Sudan tisfel biex jirratifika il ftejim tal-Kotonu mal-Unjoni Ewropea mal-Istati l-oħrajn tal-Afrika u tal-Paċifiku. Is-Sur Kelly issa l-aħħar kallimi tal-lum. Eh, eh, l-aħħar mhux inqas nispera jgħid il-kallimi. Grazzi President, jiena bħal kalima ta' qabli nixtieq nifraħlek ta' xol tijak pala president ta', ta, ta dan id-dibattitu ta' natallum. Kont kontent ħafna u kol li nappoġġa dan il-rapport u naħseb huwa tajjeb li naħna namlu mill-aħjar li nistaw bħala parlament biex niprovdu appoġġ li eh, ċittadini tal-Sudan tisfel meta twaqqaf dan il-pajjiż um, tliet snin ilu kulħadd ħaseb li ħajkollhom futur bellezza, imma fil-verità kien hemm ħafna oħrajn li kienu mħasbin u kienu jafu li ħad tkun diffiċli għalihom li jkoperaw bejnietom u fil-fatek seħħa. U għalhekk aħna insejħu l-awtoritajiet ta' Sudan t'isfel biex e, jwarbu fil-ġemp il diffikultajiet tagħhom u jużaw ir-riżorsi kbar li għandhom biex ikunu jistgħu jibnu ħajja ħjara ċittadini tagħhom. U għalhekk jiena kuntent ħafna illi tajt l-appoġġ tiegħi u għal darb'oħra ringrazzak tal-biċċa xogħol tajba li għamilt inti llum. Thank you very much. Grazzi ħafna, Dissur Kelly. Il, il, il, il, Se non Mela, jekk ma hemmx oġezzjonijiet il-reżoluzzjoni eh, hija approvata u ħatkun trasmessa lid-destinatarji tagħha. Għalhekk is-sezzjoni tal-Parlament Ewropea issa hija eh, issa spiċċat.